Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Ich glaube, kommst du du bist Nitlobkom sabiex tporġu bil-qeda tiħdu paskom, sinjuri nixtieq illi nerġa' niftaħ il-seduta ta' ta' sessjoni plenarja illi inarqat fit-12 ta' frar. Il-minuti ta' 12 ta' frar huma għad-dispożizzjoni tagħkom għandkom xi oġġezzjonijiet għal-minuti